L'onorevole Patriciello. Sì, l'onorevole Patriciello, Iva, sur President. Nitlob il-kollegi, għajt il-President, sabiex iħallu il-Kamra fil-kwiet, sabiex nkunu nistaw nisimaw l-sur Patriciello. Għanistennew ftit sekondi sa' kemm ikun hawn daqsxejn iktar skiet fil-kamra. Posso? Prego, prego. Jekk joġbok, Sur Patricello. Sur President, eżis kollegi. Xtaqt nifraħ li rapporter għax xogħol ħaman ħamankar kollegi li votaw favor il-ħolqien ta' dan l-istrument il-ġdid li permetti li jingħata mikrokreditu l-SMEs ukoll għal ċittadini individwali illi tilfu xogħolhom fl-aħħar snin fid-dawl ta' 3 miljon posta xogħol fl-Unjoni Ewropea biss u anka fid daw ta' diffikultajiet tal-banek illi jagħtu kreditu dan l-istrument se jippermetti l dawk illi jridu jibdew attività ġdida Eh, ta' intrapriża sabiex jaċċedu b'aktar faċilità r rizorsi li hemm bżonn. Jiena perswas illi permezz din l-inizjattiva ġdida nkunu qed noħolqu posti ġodda ta' xogħol l-aktar jekk nintroduċu miżuri ġodda ta' akkompanjament bħal finanzjament fit-taħriġ li permettu li żgħażagħ sabiex jiksbu għajnuna sabiex jilaboraw il-proġetti ta' investiment tagħhom. Dan l-istrument għażis President għandu jiġi adottat kemm jista' jkun malajr sabiex Eh, natu nifżrit l-intrapriżi zaru medzi li huma l alba tal-ekonomija Ewropea. Grazzi. Grazzi, onore. Grazzi, onorevoli Patriċello. Naddu issa għall-onorevoli Stojanov, Dimitar Stojanov, għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Jina votajt favur dan il-rapport. Naħseb li huwa rapport illi ġi flaqtu ħafna u naħseb illi se jkollu effetti pozittivi jekk jiġi adottat eh, speċjalment f'pajjiżi għaliex bħalissa għandna qudiemna klima ta' negozju ħażina ħafna għal dawk li għandhom intrapriżi żaru medji. Dawn l-individwi ma jistawx jiksbu self mill-banek u dan imur kontra l-idea ta' istituzzjonijiet bankarji. Nħoss illi l-banek qed jivvintaw kull tip ta' skuża sabiex ma jagħtux kreditu. Meta jingħata il-kreditu, dawn l-intraprizi zar u medji se jkollhom e, jipprovdu garanzija ta' 100-150% u jiena nemmen il-Parlament qed jaġixxi kif suppost u nittama li din il-liġi tejn l-ekonomija globali u l-ekonomija fil-Bulgarija. Grazzi u l-Onorevoli Stojanov. Issa l-Onorevoli Dodds għal minuta. Grazzi ħafna, xtaqna mela ċara Illi fil-waqt li nħoss li lajnuna l-intrapriżi zaru medja idea tajba u għanna nindirizzawa, għanna u koll nindirizzaw dil problema fuq livell nazzjonali. Għandi tħassib fuq dil proposta la kontabilità tal-flejes li ħajġu mislufa u għanka x'se eh, nieħdu lura. ura ninkoraġġixxi l-gvernijiet nazzjonali sabiex jagħmlu dak kollu li jistgħu sabiex jgħinu l-intrapriżi żaru medji dawn huma eh, l-ispina dorsali tal-ekonomija tagħna u l-Unjoni Ewropea tista' tnaqqas ir-regolamentu tagħmel flus disponibbli fuq livell nazzjonali. Grazie. Grazie, onorevoli Dodds. Issa l-onorevoli Karmal. Thank you very much. Grazzi, President, tal-li tajtni din l-opportunità biex nispiega kif votajt. Aħna konna favur din il-proposta, naħseb li hija importanti ħafna li nejnu lil dawk l-imprenditori madwar l-Unjoni Ewropea biex bekk l-istati kun jistaw jgħinuhom joħolqu impjiegi ġodda u joħorġu mill-faqar. Għalhekk konna tinħarsu lejn noħorġu l-flus mill-budget l-ġdid u mhux nonfqu l-flejes fil-vojt, speċjalment nonfquhom fil-settur privat. Għalek nemmen li rridu nqodu attenti ħafna meta nużaw il-finanzi tal-istat u l-flejes ta' dak li ħalsu t-taxxa. Għalek naqbel mal-Credit Union li hija waħda mill-finanzjament ta' mikrokrediti biex niġġieldu kontra l-faqar. Dawn il-faċilitajiet ma dan kienu maksa minħabba l-gvernijiet lokali u għalhekk importanti li nżidu l-aċċessibilità għal dawn il-mikrofinanzjamenti biex nħolqu u nużaw dawn l-lodot li diġà jinsabu hemmhekk. Grazzi, Sur Kamal, Sur Pallone. Ehm, Grazzi, Sur President. Nasab li l-koll minna naqblu li għanna problema bil-mikrokreditu, pero rridu nitkelmu wkoll fuq eh, aspet finanzarju. Nasab aħna għanna l-obligu illi natu aktar flusiva, u għanna wkoll naqdu attenti li ma nwessawx eh, il-kampa l-atturi soċjali oħrajn fl-ambitu tal-intrapriżi medja li il mikrokreditu inħoloq sabiex jgħin il-dawk li għandhom anqas Ma dan u korridu nitkellmu fuq problema ta' kultura f'ħafna pajjiżi l-aktar pajjiżi li tant għandhom bżonn m'hemmx approċċ kulturali li hemm bżonn sabiex nippruvaw niksbu dawn il-finanzi. Jiena nemmen li dawn l-istrumenti għandhom jiġu eh, mill-gvernijiet l-ewwel nett Għanna zewġ veloċitajiet fl-Ewropa, pajjiżi pal Franza u Ġermanja li diġà produċu dawn, un bat hemm oħrajn li għarridu approċċ kulturali differenti għal din il-kwistjoni. Jiena nemmen fermament li il-problema prinċipali li għanna u fl-Ewropa i li maċ kwistjoni bis li niprovdu finanzjament fiħin nifsu. Naħseb li rridu naħsbu wkoll sabiex noħol u realizzazzjoni ta' xogħol permezz ta' l-attur soċjali li l-aktar għandu bżonn. Ole pallone non ġi sono altri. Grazzi onorevoli pallone ma' u xiktar spiegazzjoni ta' vot. Nissospendi s-seduta li tkompli fil-ħin ta' tlita. Grazzi li kla tajba l-kulħadd.